Mes chers collègues, Monsieur le Président, mes chers collègues. Mes collègues, Président, collègues, wasal iż-żmien biex inkomplu l-laqa tagħna. Għalhekk jekk iġobkom nitlob il kulħadd jieħu postu u tlob l-ordni fil-kamra. Issa, naddu għal dibattitu aktar speċifiku wara dak id-dibattitu ġenerali li kellna dal-ħodu għabbażi ta' prezentazzjonijiet mill-Kummissarju Ren u Andor. Ser ikun hemm tliet suġġetti li rridu nkopru f'din il-laqa l-ewwel net fuq il-budget komunitarju u r-rabta mal-budgets nazzjonali u mbagħad wara nofsinhar ser nitkellmu fuq il-koordinazzjoni tal-politiki ekonomiċi nazzjonali. Imbagħad iktar tard il-kwistjoni tal-impigi. Għanna rappreżentant tal-presidenza li nixtieq nilqgħu fostna għanna kummissarju Lewandowski li ser jipprezenta l-proposti tal-Kummissjoni Ewropea proposti għal budget komunitarju għas snin li ġejjin u ser nżommu l-istess proċedura li kellna qabel. Ħadmet qabel u kull min jixtieq jitkellem għalhekk nitolbu jimla l formula oranġo anzi hija bajda, imlowa u kif toħroġ ix-xemx forsi tinbidel il-kamra tal-formula min jaf. Imlow isimkom, kunjomkom, il-parlament minn fejġejin, ix-xogħol tagħkom il-kompetenz emmek, u mbagħad bekk tkunu tistaw tieħdu l-mikrofonu u taqsmu magħna il-preżentazzjonijiet li d tresqu u dan taqsmu mal-parlamenti nazzjonali, mal-familji politiċi, eccetera de cette, euh, euh, de cette table ronde. De... Issa, kemtejn ta' introduzzjoni. Aħna qegħdin hawn illum biex niddibattu fuq ir-relazzjoni bejn il-budget Ewropew u l-budgets nazzjonali. Dan huwa soġġett li kellu importanza speċjali f'dan id-dibattitu għal żewġ raġunijiet. L-ewwel nett għaliex il-budgets nazzjonali kollha tagħna bħalissa huma karatterizzati minn austerità u konsolidazzjoni. Qatt ma kellna preċedent bħal dan qabel f'ċertu pajjiżi. 20 minn 27 pajjiż membru qegħdin taħt il-proċedura eċessiva tad-deficit, 25 minn 27 iffirmaw it-trattat fuq il-konsolidazzjoni fiskali, li daħal fis seħħ fil-bidu tax-xar fil-fatt u bħalissa għaddejjin negozjati fuq il-qafas finanzjarju multianwali, il-budget Ewropa huwa seba' snin li jmiss u nittamaw li jintlaħaq bil fil-ġemat li ġejjin, qed naħdmu b-bażi ta' proposta mill-Kummissjoni Ewropea ovvjament. Il-budget tal-Unjoni Ewropea huwa il-budget tal-Unjoni Ewropea fil-fatt meta l-Kroazja tissieħab ħajkunu 29 budget. It-ħul tal-budget parti minnu jiġi ħafna minnu mill-budgets tal-istati membri 94% tan nefqa mill-budget komunitarja un bat jgħaddi lura lill-istati membri li waslu dan it-ħul. Il-budget tal-Unjoni Ewropea għal daqstant jisu budget biex itaffi il-pressjoni għall-istati membri u jimxi jid fit kemm fuq il-livell ta' tħul kif ukoll fuq il-livell ta' nefqa ma' dak tal-istati membri. Il-kriżi li damet tliet snin issa urid li aħna iktar komunità rib xulxin mill-li iktar stajna nobsru qabel, mill-li konna naħsbu qabel. L-Irlanda, per eżempju, għanda inqas minn wieħed fil-mija mill-ċittadini Ewropej minkejja l huma l-aħjar. Il-Greċa għanda GDP li ammonta l-2 fil-mija tal-GDP tal-Unjoni Ewropea. Minkejja dan, is-sitwazzjoni f'dawn pajjiżi imsieħba kienet diffiċli ħafna għal ħafna xhur u għalhekk ir-rotħajr lil Greċja u l Irlanda għall isforzi enormi li uraw biex joħorġu mid-diffikultajiet li kienu jinsabu fihom. Il-Ġermanja daqqa waħda qalet li ħatieqaf ftuża l-enerġija nukleari u dan ovvjament kellu riperkussjonijiet fuq il-prezzijiet tal-enerġija, l-elezzjonijiet fl-Italja, dal-waqt mana, fit-tmim ta' xar fil-fatt. Il-gvern taljan u l-programm tiegħu ser ikollu effett fuq l-istati membri l-oħra. Għaldaqstant għanna interess komunitarju li sar interess sar komunità ta' destin ta' kulħadd li jiġri f'pajjiż ikollu effett fuq pajjiżi oħrajn. Il-kriżi urid ukoll li m'għandniex daqshekk mekkaniżmi ta' solidarjetà biex din il-komunità ta' destin tibqa' f'wiċċ l-ilma. Għanna l fondi għanna l mekkaniżmu ta' solidarjetà Ewropea, Iżda imbagħad minnaħa l-oħra u intenni iżda dan iktar tipprova tlaħħaq bleżatt milli ikollok kura fuq medda twila ta' żmien għandek il-Portugal, Ċipru, l-Latvija li qalu li flimkien mal l-austerità li hija meħtieġa li lin mill-fondi għal solidarjetà irritu ikun hemm investiment fil-futur. Dan huwa meħtieġ sabiex nerġgħu nqobbu fuq saqaja tkabbir u biex insaħħu l-kompetittività għaliex il-problemi ta' dejn ta' deficit ta' qatt ma jistgħux jiġu solvuti mingħajr ma jkun hemm tkabbir ekonomiku. Fil-waqt li qegħdin infasslu 28 budget tagħna rridu namlu l tagħna biex innaqsu il-nef amministrattiva mhix meħtieġa u fl-istess ħin nżommu l-investiment meħtieġ u l-finanzamenti meħtieġi għal-ġejjini. Rridu nistaqsu lil nfusna numru ta' domandi dwar x'inhuma l-istennijiet tagħna, dwar x'inhuma l-istennijiet għal-budget Ewropew. X'qed nistennew li jiġri bil-flejjes fuq xi xejn tefqu? Sali ma punt il-budget Ewropew jista' jgħin lill istati membri aktar. X'massa kritika hija meħtieġa fil-budget Ewropew sabiex bekk niksbu il-valur miżjut Ewropew. Lord Harrison kienet jirreferi għal dan iktar kmini. tajjeb li tonfoq ħames darbi taktar fuq il-bidja milli fuq ir-riċerka u l-iżvilupp. Van der Linden kienet jistaqsi domanda, kienet jistaqsi jekk għan ċerti jekk ux dejjem qed nirrispettaw is-sussidjarjetà. Fir-reġun tiegħi fi Franza hemm elf proġett kull sena li jiksbu flejjes mill-Fond Reġjonali Ewropew. Din sussidjarjetà jew le? Minħabba li hemm diffikultajiet li qatt ma kien hemm preċedent bħal eh, għalihom fuq il-budgets nazzjonali tagħna, forsi ma wasalx żmien li nibdlu minn sistema fejn il-budget Ewropew isu pis fuq il-budgets nazzjonali għal sistema li kienet l-intenzjoni oriġinali wara l-Unjoni Ewropea u tibqa imħadna fil-trattati jiġifieri prinċipju ta' risorsi propri għall-Unjoni Ewropea u numru ta' kelliema fostkom saħqu propju fuq dan il-punt dal-ħodu. Il-sistema kurrenti li l-istati membri għedin jippumpijaw il-flus għall-Unjoni Ewropea mhix sistema sostenibbli aktar. Mhix ġusta fondamentalment hemm xi żana pajjiżi privileġġjati li qegħdin ħalsu ħafna inqas mill-li suppost qegħdin ħalsu minkejja li għandhom ġid. U minħal oħra mbagħad hemm pajjiżi oħrajn li huma żvantaġġati minn din is-sistema. meta jiltaqgħu il-Ministri tal-Finanzi, meta jiltaqgħu membri tal-Kunsill Ewropew, ishom imorru li lim minn dal il-punt u ma jindirizzawx. U għalhekk jien nixtieq lill membri tal-Parlamenti Nazzjonali konċernati li qed referi għalihom għajmu din il-kwistjoni jaħtfu l-opportunità u jagħmlu propju dan li qed ngħid. Fl-aħħar, Sinjuri, is-Sur Marini mis-Senat Franċiż għajjem il-kwistjoni dal-ħodu fuq il-possibilità li namlu distinzjoni bejn problemi speċifiċi ta' zona euro minnaħa u minnaħa l-oħra problemi ta', ta pajizi oħrajn li ma jinsabux fi zona euro. Din xi ħaġa li ħandirizzaw iktar tard wara l-offsenar imma għandha tkun ta' aspirazzjoni aħsibijiet tagħna. Dak kollox minn ħatijaj tiegħi bħala introduzzjoni issa ngħaddi il mikrofonu lill kummissarju li ser ikellimna fuq il-proposti tal-Kummissjoni għas seba' snin li jmiss. Lodwa tajba, xita imma dak li tistenna hawnhekk fi Brussell. U passoltu bħala strikes għandna l-strike tal-xufiera tat-taksi hawnhekk fi Brussell. Ma insomma, naħseb li din il-laqa hija f'waqta ġimma qabel laqa deċiżiva tal-mexxej Ewropej għal perspettiva finanzjarja li jmiss u l-viżjoni Ewropea sal-2020 li kollha flejjes u l-linji budġetarji meħtieġa u naħseb li dan huwa moment f'waqtu biex ninvolvu il dawk li huma eletti minn 27 stat membru u ma nafx hekk il-Kroati u x'qegħdin magħna imma 27 stat membru ħanajt. Kif ġi indikat diġà kemm minn Oliren Umbat, anke minn Alan namassur ninsabu f'sitwazzjoni differenti, f'sitwazzjoni qed tevolvi fl-Ewropa, u naħseb li l-konsolidazzjoni tal-finanzi pubbliċi huma l-ġrajja ewlenija li qed tmexxi l-politika bejn l-2009 u l-2011 miex l-unika dimensjoni maħna għedin nagħtu ħarsa lejn taħlit aktar bilanċata għall-Ewropa. U dan tibiddel il-profil għas-semestru Ewropew u l-lok tal-budget Ewropew. Post fuqtu li nidħattu fuq dawn l-affarijiet, l-Ewropa tittamel dmira issa mhux fil-futur, hemm bidliet jisiru imma huma bidliet neċessarji biex nuru kemm aħna għandna bżonn ta' dan il-budget issa biex bekk insolvu l-kriżi ekonomika. U dan huwa il-post fejn il-budget Ewropew jista jagħmel id-differenza viżavi l-istrutturi tal-budgets nazzjonali. Nitkellmu l-aktar fuq l-investiment mhux tkun xi ħaġa li tkun azzjoni ta' darba ma tweġiba kif ħana ħaltu l-konsolidazzjoni ma ħtieġa li nsibu flejjes għall-investiment fuq medda twila ta' żmien għall-impigi u l-kompetittività. Naħseb li dan huwa l-valur miżjud reali tal-imsieħba Ewropej. Din id-distinzjoni li l-immi differenzi l-oħra li semmu. Probabilment tistaw tkunu tafu li dan huwa l-budget dinji fid-dinja li dejjem jinsab fil-bilanċ ma nistax ngħidu l-istess ħaġa għal budgets oħrajn, budgets nazzjonali jew banek oħrajn u aħna ħanonfqu biss dak li nirċivu bħala kontribut minn dwan mill-dazzi ta' dwana u flejjes oħrajn li nġabru minn proċeduri taksur mill-istati membri. Għal futur, bħala futur għanna proposti ċari konformi mal-kompetitività kabbir u l-impigi Nafu li bil-kem tista' ssib flejjes ta' investiment fil-budgets nazzjonali, naħseb li l-Iżvezja l-unika eċċezzjoni ta' dan. Għax għandhom l-istimoli fiskali li mhux possibbli f'pajjiżi oħrajn. U dan huwa flejjes, il-flejjes ta' investiment li l-ewwel darba jisfaw vitma tal-tuħ fil-budget. Ħafna drabi ma jkunx hemm dan l-aspett li jkun meqjus fuq il livell tal-Unjoni U għalhekk l-iktar parti importanti li qed niproponu għal ġejjini għad kabbir huwa dak li msejjaħ Orizzont 2020. Dan ġenerazzjoni ġdida ta' programmi ta' riċerka ma l-ewwel darba fl-istorja tal-Unjoni Ewropea dan ġi konsolidat bejn riċerka u innovazzjoni. U hawnhekk għandna diffikultà fl-Ewropa bejn in-nefqa li hemm riċerka pubblika u mhux daqshekk innovazzjoni kummerċjali li nistgħu insibu fil-ma nimsiħba l-oħra li lin naħa l-oħra tal-Atlantiku. Għan proposta tagħna tikber minn 55 biljun issa bħala riċerka għal 80 biljun euro. Ma nafx eżattament ser jkun il-punta wasla ma dak kien il-punta tluq għall-2011 u għalhekk inserra fuq l-esperjenza ta' ġenerazzjoni ta' programmi fostom il-seba programm AFAS u sissa irċevejna 95 applikazzjoni għal otiet finanzjari għal riċerka ta' dan il-programm minn kważi 400 individwu jew organizzazzjoni. 16.000 otja finanzjarja inatat li kważi tat otjiet finanzjarja għal 100.000 individwu u organizzazzjoni madwar l-Europa u għalek ċertament dan huwa l-iktar sors ta' otjiet finanzjarja e riċerka fl-Europa. Ma tantx huwa disponibbli f'pajjiżi oħrajn fil-Parlamenti Nazzjonali u għalhekk jekk inkomplu niġmaw fuq l-esperjenza li ksibna li fuq dan ix-xogħol li qed jiġi implementat bħalissa aħna qegħdin nipproponu stil ġdid ta' relazzjonijiet sfiqa bejn ir-riċerka u l-innovazzjoni. Dan imsejja fil-fatt Orizzont 2020. Barra minn hekk għandna programm dedikat għall-SMEs, l-imprizi zaru ta' daqs medji. Dan fih 2.5 biljun euro, dan din iċifra ċifra se tinżamm fl-opinjoni tiegħi u għandna biljun u 400 miljun involuti għall-istrumenti finanzjarji biex joħolqu leverage. Dan għal garanzija għas-self u anke kapital ta' riskju li mhumiex preżenti fl-Ewropa. U ma tantx huma disponibbli bħala kapaċità finanzjarja għall-SMEs. Hemm ġenerazzjoni ġdida ta' programmi għall-edukazzjoni għaż-żgħażagħ u l-mobilità taż-żgħażagħ. Dan kien wieħed mill-problemi li indikawna eh, oħrajn u li tkellem fuq u lazla qabel. Bekk nistgħu nagħtu l-futur fidejn iż-żgħażagħ tagħna, fidejn il-ġenerazzjoni żagħżugħ tagħna biex ikunu jistgħu ifendu għal rashom. Nafu li kien hemm nuqqas fl-2012 anke kien hemm il-programm Erasmus u qed noħolqu komponenti oħrajn ta' talim tul il-ħajja iżda l-importanti huwa li nżidu l-mobilità fis-suq tax-xogħol minkejja differenzi li hemm rata tal-impigi, eċetera, li varjaw minn 5% 5% qiegħda f'ċertu pajjiżi pa' Spanja, Greċja u oħrajn li mbagħad għandhom ċifri ferm aktar ola. U lek irridu nagħmlu aktar permezz ta' dawn il-boros ta' studju Ewropej. X'qed nippruvaw nagħmlu b'dan? Qed nippruvaw norħqu mod kif nistgħu Namlu tajjeb għan nuqqas ta' flejes li jen fil-budget, qed nippruvaw insibu mod sabiex noħolqu leverage biex noħolqu fond Ewropew apposta li kopri netwerks ta' trasport fuq livell transnazzjonali, netwerks tal-enerġija għal sigurtà koll, mhux dikjerazzjoni biss imma għandna bżonn connectors transkonfinali bejn l-istati u anke biex naħdmu fuq l-ekonomija digitali qed naraw nuqqas tal-investiment fuq medda twila ta' żmien speċjalment fil-qasam ta' trasport għaliex hemm riski fuq medda twila ta' żmien involuti. U għalhekk l-idea hija li nħolqu iktar eh, rating aħjar għal dawn il-proġetti fuq medda twila ta' żmien u qed ninvolvu kontribut budġetarju apposta bl-involut bl-involut biex ninvolvu wkoll il-Bank Ewropa għal investiment Dan ix-xogħol ġi pprovat qed naħolqu anki l-proġetti pilota fil-qasam tal-infrastruttura ta' trasportu biex u qoddim. Dan fuq il-linji budgetari dedikati, speċifiċi, jew inkella dawk fuq il-livell ta' leverage. Aħna rridu naraw li noħolqu nefqa wkoll li taħdem mal koezjoni u anke l-iżvilupp rurali u kif ukoll inqisu l-opportunità biex nagħtu orjentazzjoni ġdida tal-nefqa lejn l-impigi, it-kabbir u l-kompetittività. Dan ser isir permezz ta' kontratti ta' sħobija ma' l-istati membri, iżda li ma tantx huwa popolari bħalissa huwa l-kondizzjonalità makroekonomika, imma dawn huma kundizzjonijiet ex ante stabiliti għal nefqa. Iżda meta tara imbagħad min-naħa l-oħra. In-numru mhux daqshekk imdaqqas ta' għanijiet tal ċertu reġuni fl-Ewropa trid tara li tistabilixxi linja ċara bejn kompetittività, innovazzjoni u tkattir tal-impigi. Kif ħan orjentaw mill-ġdid il-politiki traduzzjani pal-koezjoni, l iżvilupp rurali u parzjalment bil-pagamenti diretti biex twassalhom x'imkien ieħor. X'inhuwa meħtieġ mod kbir b'mod importanti fl-Ewropa bħalissa. Bħalissa fadal żmien ta' ġimgħa għal dan is-summit imma ma rridux naħlu din l-okkażjoni. Nafu aktar dwar x'inhuwa importanti tassew x'inhuma il- firruġ tal-istati membri u bekk nistaw nsaħħu din l-opportunità u ma naħlux l-opportunità li jmiss ta' 7 u 8 ta' frar. Kollegi, jina nibża li realistikalment il-żona ta' self għal budget l-ewwel darba fl-istorja tal-proġett Ewropew tista' tkun inqas minn dak li għandna bħalissa. Diġà l-proposta ħarija minn Herman Van Rompuy kienet 20 biljun inqas għall-2014 sal-2020 meta mqabbel bħalissa mill-2007 sal-2013 U għalhekk hemm limiti għat tnaqqis anke biex ikun hemm kwal maġġoranza kwalifikata fil-Parlament Ewropew qed nara Frankfurt eh, koalizzjoni fil-gazzetti ta' membri Ġermaniżi tal-Parlament Ewropew nibdew minn Alvar tal-FDP koalizzjoni wiesa Reimer Burger suppost jataw minn ZTU Jutta Hawk minn SPD u Helga Trupel mill-ħodor. Ġifiri, għanna n-nis disponibli fil-parlament maquda fl-imkien biex jiddefendu il-volum tal-budget Ewropew. Iżda l-valur tal-budget Ewropew jitkellem dwar investiment fuq medda twila ta' żmien. Walek għandek possibilta li tbassar dan l-investiment minn qabel. Dan it-tip ta' finanzjament jiġi permezz ta' programmi multianwali bbażati fuq stabilta skont il-kondizzjonijiet ta' nuqqas ta' stabilità li nistgħu nbassru għalihom fl-Ewropa. Ħafna drabi jiġri li iktar niddefendu l-interessi nazzjonali iktar mill nefqa għal twessih fl-Ewropa. U dan tista' tqis li jkun hemm il-pożizzjoni universali protezzjonista tal-Istati membri li prova tħares ir-roqa tagħha. Imma tkunx xi tkun il-modernizzazzjoni tal-budget fl-aħħar mill-aħħar lan aħari huwa li nħarsu n-nefqa tal-bidja u l-ġar tiegħi dan persuna li qiegħda bil-qiegħda ħdejja ħad titkellem fuq dan iktar tard bla dubju. Iżda m'għandniex ninsew li matul in-negozjati importanti li niksbu semplifikazzjoni. Din parti mill-xogħol kollu biex tkun tista' tanalizza kif ħaton fuq fil-ġejjieni fuq livell bazitarju. L-importanti huwa li naqsu l-burokrazija biex bekk waslu semplifikazzjoni u dan għandu jkun parti mill-anijiet tagħna fil-proġett tagħna. Għandu tkun priorità għolja fost il-prioritajiet tagħna għal perspettiva finanzjarja li jmiss. Barra minn hekk nħarsu il-INI, l-strumenti innovattivi eh, finanzjari biex nifinanzjaw iktar fl-Ewropa fil-futur, stati membri oħrajn ħajjitħlu magħna fil-Kroazja. U għalek nittamaw li nirxinna ninkampaw għal volja l-ewwel darba li ħajkun hemm livell inqas budgetarju minn min dak il flujes li għanna bħalissa. Mux għanqot nidħol fil-diskussjoni jekk kienet xaġa tajba jew le, imma nirringrazzjakom il-koll għal din l-opportunità biex nindirizza nies eletti minn nies. Grazzi. Commissioner, Chairman, members of the European Parliament, colleagues. Komissarju, President, Aziz, Deputat ta' Parlament Ewropew, Aziz Sinjuri, grazzi ħafna tal-istun l-opportunità sabiex nitkellem magħkom u nixtieq ringrazzi ħafna l-Kommissjoni wkoll u l-Kummissarju tal-diskors tiegħu tal-ftuħ minħabba li semma ċertu punti li nerġa' nsemmi fil-kontribuzzjoni tiegħi. Eżis kollegi, il-sujġet ewlini ta' prezidenza uh, eh, irlandiza hija li aħna naraw illi insaħħu is-sigurta. Eh, naraw illi konna Ewropa kompetittiva li tkun flessibli, iżda fl-istessin li tkun b'saħħitha anka fi żminijiet l-bsin. Għandna bżonn ta' klima Ewropea illi l-Istati membri jappoġġaw lil xulxin speċjalment jekk aħna nkunu qed insibu ruħna f'sitwazzjoni diffiċli ekonomika u mhux waħda klima bbażata fuq il-kompetizzjoni negattiva, aħna rridu naħdmu flimkien ħalli f'dan f'din il-klima ta' kriżi li ninsabu fiha bħalissa iktar importanti mill-qatt qabel li naħdmu flimkien unġibdu ħabar wieħed. Importanti li aħna dejjem niftakru fuq il-prinċipju li għandu jkun gwida lina, ġifiri li aħna maqodin fid-diversità. Il-semestru Ewropew kien żvilupp importanti ħafna sabiex niskuraw l-Unjon Ewropea tista' toħroġ bi gwida l-Istati membri f'dan l-istadju tal-tfassil tal-politika fiskali qabel ma jimbeda il-proċess nazzjonali tal-budget li aħna nsaħħu wkoll is sorveljenza eh, fiskali u dan għandu bżonn ta' iktar viġilanza naturalment fuq livell nazzjonali kif ukoll hemm bżonn ta' iktar parteċipazzjoni minn tal-Parlamenti Nazzjonali Parlament Ewropew ħalli aħna nikkonfermaw li din il-proċedura tissir bil-leġittimità kollha u kulħadd qed jissum responsabilità li suppost għandu. Il-Presidenza Irlandiża fil-fatt qiegħda tpoġġi din il-ġimgħa Ewropea u ġimma oħrajn ħajkun organizzat matul dawn is-sitxu fil-qalba tal għal matul din in s sena U importanti ħafna li aħna jinkomplu mixin bix-xogħol eh, matul din il-ġimgħa minħabba li aħna rridu niskuraw illi issa tim membri din jimxu skont il-prijoritajiet tagħhom din jagħmlu għażli taqlin. Iżda din hija opportunità tajba wkoll sabiex aħna niskuraw il-riċerka, l-innovazzjoni u l-iżvilupp huma fil-qalba tal-politika Ewropea. Fl-istorja tagħna aħna naraw illi kien hemm xi soċjetajiet illi fil-fatt ifukaw fuq il prijoritajiet skont is-soċjetà ta' dak iż-żmien u aħna rridu dejjem nifakru l nafusna rridu dejjem nifukaw fuq l-innovazzjoni. Aħna Edin naraw li s-sena 2050 ħana jkonna biss 6% tal-popolazzjoni madwar id-dinja. Il-dawk l-ikbar pajiz madwar id-dinja ħajkunu sfidati minħabba illi il-Russja, il-Brazil, il-ċina u l-Indja dejjem din jikbru fis-seta tagħhom ekonomika. Din raġuni huwa importanti ħafna li f'din il-klima aħna nidu l-opportunità sabiex naħdmu flimkien u nippromovu l-innovazzjoni f'kull proġett Ewropew aħna naħsbu illi fil-fatt il-qafas eh, multianwali u l-proposta tal-Komissjoni dwar dan fil-fatt huwa proposta bilanċata u aħna rridu naraw illi aħna nippruvaw innaqsu kemm jista' jkun il-budget Ewropew naraw ukoll li innaqsu b'xi mod l-ispejjeż fuq il-koeżjoni. Aħna nafu li din hija sitwazzjoni ekonomika diffiċli ħafna u hemm ħafna stati membri li qegħdin ibatu minħabba diffikultajiet li ġabet maħal kriżi ekonomika u finanzjar, però issa mhuwiex il-waqt li aħna noqogħdu lura u noqogħdu fil-fatt ma nkunux konsistenti u dal mod aħna neddu dak li nil-qus sissa u importanti li aħna naħdmu fuq din il-linja li bekk niskuraw il-ġejjini ta' ċittadini tagħna u tal-Unjoni Ewropea. Aħna qegħdin nippruvaw naraw illi il-fondi tal-Unjoni Ewropea jisaħħu l-kompetittività tagħna billi aħna ninvestu fl-innovazzjoni aħna għadin nippruvaw nerġa' norganizzaw l-ekonomija tagħna ħalli bekk aħna niffukaw iktar fuq l-iktar setturi innovattivi tal-ekonomija tagħna. Dan ħajkun rifless minħabba li dan huwa wieħed mill-elementi ewlenin tal-Presidenza eh, Irlandiża u aħna ħaniżguraw li l-programmi tagħna ta' fondi ħaj saħħu il-tkabbir sostenibbli nippromovu il-xogħol, l-inklużjoni soċjali u nsaħħu l-kompetittività eh, tal-Ewropa. Aħna fdwar l-MF l-MFF naħsbu l-ewwel net irridu nqisu l-effett li aħna għandna fuq dak li għandu x'jaqsam in-net receipts tal-Fondi Ewropej u apparti minn hekk aħna rridu naraw illi rridu naħdmu iktar fuq il-PAK. 6% tal-tatħul fil-fatt li aħna din nirċivju mill-IAGGF kif ukoll fondi oħrajn dawn jammontaw biss għal 6% tal-dak li aħna nirċivu mill-Baġit Ewropew. Aħna fil-fatt nafu x'inhu l-pożizzjonijiet tagħna, nafu x'inhuma l-pożizzjoni dominanti fl-Unjoni Ewropea, naturalment aħna rridu nkunu neutrali minħabba li rridu nkunu ovvja eh, mmexxu il-diskussjonijiet u negozjati dwar l-MFF, però aħna ħanippruvaw naraw li ħanħorġu l-Ewropa minn din il-kriżi ekonomika u aħna naħsbu illi xi ħaġa li tista' tgħinna hija li aħna nifukaw iktar fuq ir-riċerka u l-iżvilupp u l-innovazzjoni. Ejja nagħtu ħarsa ngħid dan il-punt. L-iskorbor tal-innovazzjoni tal-Unjoni Ewropea li għanness li l-IIS e hija importanti ħafna l-innovazzjoni u għet turi wkoll ħafna indikaturi li huwa importanti għas-27 stat membru anke l ħaddieħor. Il-kompetituri madwar id-dinja bħal Brażil, l-Indja, Ċina, l-Afrika t'isfel, Ġapan, l-Istati Uniti fost l-oħrajn, dawn huma importanti li aħna dejjem insommu f'moħħna il-livell ta' innovazzjoni fil-Ġappun u l-Korea t'isfel pereżempju huma ħafna ħjar minn dak tal-Unjoni Ewropea u aħna qegħdin naqgħu lura fil-level dinji. Għandin raġuni importanti ħafna li aħna nisqu kemm jista' jkun fil-innovazzjoni. Il-programm qafas għal riċerka u l-iżvilupp teknoloġiku huma l-istrumenti ewlenin li jistgħu jappoġġaw l-iżvilupp f'dak għandu x'jaqsam xjenza, inġinerija u t-teknoloġija kif qal il-Kummissarju, però madonna kollu ħaġa importanti li nirrid ngħid hija li m'hemm l ibda proposti fuq il-livell nazzjonali tikunu evalwati bħalissa dawn eh, bħalissa din naraw li mannix għanijiet budgetarji iżda għanna kompetizzjoni interna li għedha ssir fl-Unjoni Ewropea. L-Irlanda kienet involuta ħafna fl-applikazzjonijiet tal-programmi ta' fondi għal dawn il-proġetti Aħna fil-fat ressaqna kważi 6,000 proġett sabiex nipparteċipaw fil-programm AFAS numru 7. Apparti minn hekk, 300 minn dawn l-applikanti kellhom suċċess fil fil-fatt rew li kellhom rata ta' suċċess ta' 23% u kellhom appoġġ permezz tal-fondi ta' 38 miljun euro. L-Irlanda dejjem fil-fatt ġabet ruħa ħafna u mxiet sew ħafna. Dak li għandu xaqsam bil-kumpaniji żgħar ta' daqs medju, 40% tal-fondi li qed nirċivu aħna din investuhom fi proġetti f'kumpaniji żgħar ta' daqs medju. Il-proġetti tal-innovazzjoni għedin jaħdmu ħafna fuq l-infrastruttura tar-riċerka u l-iżvilupp aħna din ippruvaw ukoll naraw illi nifuka l-kumpaniji żgħar ta' daqs medju illi huma importanti ħafna huma jammont fil-fatt huma responsabbli għall maġġoranza tal- l-intraprizi Ewropej. Aħna qegħdin nippruvaw ukoll insitu il-fond fil-innovazzjoni mill-15 għal 20%. Is-seba' programm qafas ħaloq 3000 opportunità ta' xogħol ġodda. U aħna qegħdin naraw li aħna qegħdin daqsxejn il fuq bil-medja bħalissa Issa sabiex inkomplu noħolqu iktar opportunitajiet ta' xogħol nistimulaw l-ekonomija importanti li aħna nisqu fuq il-parteċipazzjoni ta' kulħadd f'dan il-programm u aħna naħsbu li fil-fatt fih dan l-istrateġija Orizzont 2020 aħna rridu naraw l ħolanijiet tagħna napoġġaw it-tmexxija Ewropea fl-iżvilupp industrijali u nindirizzaw ukoll l-ikbar sfidi u problemi li palissa tabbat wiċċhom magħhom is-soċjetà Ewropea aħna għadin nisqu fuq tlet pilastri, xjenza, l-tmexxija tajba industrijali u anka li nifukaw fuq il-problemi u l-sfidi fis-soċjetà tagħna. Aħna rridu nippromovu wkoll l-inizjattivi tagħna ħalli bekk aħna inħeġġu iktar il-ħolqien ta' opportunitajiet ta' xogħol ġodda u anka nippruvaw niġġieldu aħjar kontra il-qad fost iż-żgħażagħ. Aħna qegħdin nippruvaw noħolqu iktar opportunitajiet ta' xogħol U għal din raġuni n-implementaw dawn il-miżuri aħna nirrealizzaw kemm hu importanti dan il-qasam u naħseb li dan huwa wieħed mill-odda importanti sabiex aħna verament ikunu nistgħu insaħħu l-livell teknoloġiku fuq l-Unjoni Ewropea. Aħna nistgħu naraw li jekk nimplementawhom sew dawn l-affarijiet jistgħu jgħinuna sabiex aħna jkollna performance ħafna ħjar dak l-għandu x'jaqsam riċerka. Issa nixtieq niġbdilkom l-attenzjoni ukoll ta' dak li aħna din nippjanaw dak l-għandu x'jaqsam l-innovazzjoni il-proġett il tagħna, il-priorità tagħna dwar il-privattivi hija importanti ħafna aħna qegħdin naraw li fil-fatt qegħdin nippruvaw Nofru l-opportunità l-istati membri sabiex ikunu jistgħu jaqblu dwar din l-inizjattiva fil-bidu tas-sena 2013. Aħna naħsbu li permezz ta' din l-inizjattiva l-ġdida aħna nkun nistgħu nsaħħu privattivi fl-Ewropa u ngħinu lil dawk illi qegħdin joħolqu dejja ġodda sabiex jipproteġġu l-idea tagħhom. Aħna naħsbu wkoll li l-ħarsin ta' din it-tip ta' leġislazzjoni tista' verament twassalna fid-direzzjoni tajba. Sabiex issa nerġa' nitkellem fuq ix-xogħol fl-Ewropa, jiena nix naħseb li problema tal-qat li issa fil-fatt kważi tela tal-40 fil-mija f'ċertu pajjiżi u 29 fil-mija fl-Irlanda naħseb li waħda mill-prioritajiet tal-Presidenza Irlandiża u żgħażagħ verament huma fil-qofol tal-bidla li għadna bżonn implementaw, anke f'dak li għandu teknoloġiji ġodda aħna rridu nħeġġu li żgħażagħ sabiex jużaw il-ħiliet tagħhom u nippruvaw nofrulhom ġejjini aħjar. Aħna ninsabu f'sitwazzjoni diffiċli, żminijiet diffiċli, però din hija opportunità għal iktar bidla. Aħna rridu npoġġu fituġa tagħna fil-żgħażagħ u nagħtuhom iktar kuraġġ. Inħeġġulhom qalbhom sabiex huma jinvestu. Aħna nixtiequ u kol naraw illi f'dok il-pajizi fejn hemm ħafna investiment fir-riċerka, verament jista' nistgħu naraw illi dan iwassal iktar tkabbir ekonomiku. Aħna rridu niżguraw ukoll l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea jaħdmu flimkien ħalli ipoġġu l-innovazzjoni fil-qalba tal-politika tagħhom u anka nużaw din eh, dan is-semestru Ewropew għal dan il-għan ukoll. Aħna nixtiequ illi noħorġu b'Unjoni Ewropea li bbażata fuq it-tarif ħalli bekk aħna nagħtu eżempju fuq il-livell globali. Sabiex nikkonkludi, Sur President, fit-28-29 ta' april ta' din is-sena, l-Kumitat ta' xogħol tal-Parlament Irlandiż ha eh, jilaqa ir-rappreżentanti tal-Kumitati tal-Affarijiet Soċjali u li huma responsabbli għax-xogħol u suq tax-xogħol ta' 27 stat membru tal-Unjoni Ewropea. Aħna ħanifukaw fuq l-istrateġiji sabiex inkomplu niġġieldu b'mod effettiv kontra l-qatt nużaw unżomu nżommu fil-qalba tal-proġetti tagħna l-kumpaniji żgħar ta' daqs medju nimplementaw l-orizzont 2020. Aħna din nippruvaw ukoll naraw li nkomplu nħeġġu riċerka u l-iżvilupp u aħna din nistanaw bil-ħerqa li nospitawkom ukoll ħalli aħna jkollna diskussjoni tajba mal-ma'kom. Dwar dawn is-suġġetti aħna nafu illi il- eh, mixja li rridu nieħdu issa miex triq faċli. Iżda xorta waħda aħna rritu naraw illi fuq il-livell nazjonal, fuq il-livell Ewropew nippruvaw nimplementaw il-proġetti kollha illi hemm bżonn aħna konna ilna membri u konna gburin illi konna membru għal dawn l-aħħar għal dawn l-aħħar snin fil-fatt u għal raġuni aħna għan nippruvaw nagħmlu minn kollox ħalli niskuraw illi jkun hemm ġejjini tajjeb għal kulħadd ta' ċittadini Irlandiżi kif ukoll ċittadini Ewropej. Grazzi. Monsieur le Président pour ce message. Grazzi ħafna. ta' dak il-messaġġ tant siri minnaħa tal-Presidenza Irlandiża. Issa nixtieq illi nisimgħu lil Lani Jensen minn Danimarka, mbagħad nisimgħu lill-MP mill-grupp tal-liberali. Nixtieq illi nitlob li l-kellima kollha sabiex ma jitkellmux wisq fit-tul. Għani jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, Sur President, u grazzi ħafna tal tittina l-opportunità illi nispjegaw is-sitwazzjoni tal-budget tas-sena 2014 u tal-mod ta' kif aħna ninterpretaw dan il-budget fil-kuntest tas-semestru Ewropew. Mela l-oħda mill-ewwel problemi hija li aħna m'għandniex qafas multjanwali finanzjarju, dan għadu mux eh, wieħed mill-lodda li għanna fidejna, ma nafux eżattament xan għamlu bil-bazi leġislattiva, ma nafux jekk xan nispiċċaw situazzjoni fejn aħna ma nistawx nsibu soluzzjoni realistika, però ħana raw xħajġi ġimma d-dihla. Però dak li għal sur Lewandowski importanti, għanna dimna proposta illi tista fil-fat tifriza il- budget tal-Unjoni Ewropea fuq il-livell tas-sena 2008 sas sena 2020. Jiġifieri illi għal dawn is-seba' snin li ġejjin aħna jkollna budget fuq il-livell tas-sena 2008 ġifiri li huwa ħafsa 5% daqsxejn inqas minn dak li kien propost formalment. U dan ħajrappreżenta tnaqqis eh, eh, fil-pak fil-politika agrikola komuni jiena din hija xi ħaġa li jiena nixtieqha però forsi ħaddieħor jaħsibha differenti. Ħajkun hemm ukoll tnaqqis fuq il-politika tal-koeżjoni u ħajkun hemm ukoll tkabbir anzi żieda tal-allokazzjoni tal-budget f'dak li għandu x'jaqsam riċerka, infrastruttura tat trasport, iżda forsi mux ek eh, kif rajna aħna fil-proposta tal-Kommissjoni li kienet proposta illi fil-fat kienet appoġġata ħafna fil-Parlament Ewropew. Issa aħna nixtiequ li naraw kif ħajjiżviluppaw l-affarijiet, però rridu ngħidu wkoll li l-biża tagħna fil-Parlament Ewropew huwa mhux li biss li aħna ħanispiċċaw budget li huwa wis um, limitat li mhux eh, flessibbli illi fil-fatt ma jkunx fondi biżejjed iżda hija diffiċli li aħna ma nkunx nistgħu eh, inbidlu prioritajiet tagħna minn issa sas-sena 2020 għan nixtieq nfakkarkom l-aħħar darba li aħna ftemna fuq il fil-kuntest tal-qafas eh, multjanwali finanzjarju taħt it-tmexxija tal-Presidenza tal-Ingilterra kien fil-fat damu nofs sena biss mill-li naraw il-Russja fil-fat waqfu il- provista tal-gas l-Bulgarija u mbagħad aħna rjeżdejna li għandna bżonn budget tal-enerġija ġifieri mbagħad kanna bżonn ta' ċertu fondi għal dan il-għan Issa għandi raġuni jek tiġi xaġa oħra simli fil-ġejjieni, aħna għandna bżonn li nkunu flessibbli, jista' jkun li d-dinja ħatem bidel minn issa sa sena 2020, ġifiri aħna nistgħu nkunu ċerti fil-fatt li l-affarijiet bidlu, żgur, mhux forsi aħna naħseb li importanti li niddiskutu il-budget Ewropew anka fil-kuntest tal-budget nazzjonali għal raġunijiet li diġa semmew il-budget Ewropew huwa pjuttost żgħir iżda huwa budget ta' investiment u għal ċertu pajjiżi huwa importanti ħafna dan il-budget Ewropew. Hemm ċertu eh, pajjiżi fl-Unjoni Ewropea fejn eh, għal-jom il- fondi tal-Unjoni Ewropea jkun qed isostni 70% tal-investiment pubbliku li qed isir f'dak il-pajjiż ġifieri għal ċertu stati membri il-budget Ewropew huwa ta' importanza kruċjali. Però aperti minn aħna għandna wkoll ċertu elementi oħra bħal riċerka, u affert oħra li aħna nagħmlu fuq livell Ewropew u żgur li aħna ma stajniex naslu fejn wasalna li kieku aħna ma maħdimniex flimkien u ħadd nota wkoll dak li ntqal mill rappreżentant tal-Presidenza Irlandiża li aħna irridu ngħidu wkoll li għal pajjiż per l-Irlanda aħna nitkellmu fuq il-valur miżjud Ewropew. U aħna bla dubju ta' xejn nafu li flimkien nistgħu nagħmlu affarijiet li kieku waħedna ma stajniex nagħmlu u dwar dan irridu dejjem nfakru lilna nfusna u nifukaw l-attenzjoni tagħna minħabba li verament irridu narfu l-isforzi komuni tal-Unjoni Ewropea. U hemm ċertu qsma wkoll fejn il-budget tal-Unjoni Ewropea tista' tgħin l-konsolidazzjoni fiskali fl-Istati membri pajizi fid-Danimarka aħna naqqasna l-ammont il jintafa fuq is-servizz estern, il-servizz baran, minħabba lissa bħalissa għandna il-servizz ta' servizz estern tal-Unjoni Ewropea, ġifiri dan huwa mod ta' kif aħna nistgħu waslu l-messaġġ li jekk nagħmlu affarijiet fuq livell komuni Ewropew nistgħu nfadlu fuq livell nazzjonali u mbagħad minħabba ma jkunx għalfejn nagħmluhom fuq livell nazzjonali, aħna nistgħu innaqsu l ispejs fuq livell nazzjonali jekk naħdmu flimkien u dawn huma affarijiet li aħna nistgħu niddiskutu hawnhekk. Aħna fil-fatt Flima oqsma nistaw naraw illi naqsu ftit fil-budgets nazzjonali jekk aħna nagħmlu kollox flimkien aħna rridu ngħidu wkoll illi fuq livell ġenerali aħna ma nistgħux inħarsu lejn il-budget tal-Unjoni Ewropea bħala budget illi jista' jfisser biss spejjeż, iżda aħna rridu narahu kol bħala budget li jista' jwassal iktar tfaddil fil-budgets nazzjonali. Ġifiri, aħna nasbu illi issa żgur li ħaġa importanti li rridu ndiskutu huwa il-kwistjoni ta' tkabbir. Ġifiri, aħna rridu niskuraw li ninvestu biżejjed fondi fi tkabbir u naħseb illi dak li għandu x'jaqsam il-qat, il-problema ta' qat, dinja importanti li aħna naħdmu fuq n nukoll naħdmu fuq programmi ħalli it-ħur fis-suq tax-xogħol ta' zazatana. Għana din naraw illi hemm ċertu stati membri illi fil-fatt qegħdin naraw illi minn ftit snin oħra huma ħajkunu bin-nuqqas ta' tal ħajkunu bin-nuqqas b'dak l-għandu xaqsam ħaddima u naħseb illi jekk aħna ħajkonna nies illi ma kellhomx aċċess suq tax-xogħol din hija ħaġa li mhijiex sostenibbli. Dawn huma punti li huma verament importanti għall-Parlament Ewropew u għandi ħaġa oħra li nixtieq ngħid Meħabba illi aħna din nisimaw il-rappresentanti tal-parlamenti nazjonali, u aħna għanna problema illi il-ministri tal-finanzi ta'kom mumiex lesti li jħalsu għal-kontijiet illi għanna din hija problema li ħatibqa tikber, din ħat ikun problema wkoll bejn l-istati membri. Jekk dawk l-istati membri illi għandhom il-kontijiet xi jħalsu anke f'dak li għandu xaqsam il-fond strutturali mumiex ħajrċivu il-flus illi għandhom bżonn sabiex iħallsu l-kontijiet. Jiena jiena nixtieq ngħid illi parti mill-Parlament bħala parti mill-parta minnaħa tagħna, skużawni, minnaħa tal-Parlament Ewropew, aħna verament ħan defendu dawk il-partijiet tal-budget li huma ta' benefiċċji komuni għal kulħadd. Iżda, meta din nitkellmu fuq l-istati membri illi għandhom bżonn jirċievu dawk il-flejjes minnaħa tal-Unjoni Ewropea u dawn huma jirċivuhom tard, Naħseb illi jridu jitkellmu jekk Spanja, l-Italja u l-Irlanda ma jirċevux il-flus f'waqthom, naħseb illi verament wasal iż-żmien li intom titkellmu għallikom sabiex ukoll titkellmu fuq drittijiet tagħkom u mhux tqogħdu tinħbew wara l-Parlament Ewropew. Jiena naħseb li verament aħna nistgħu għandna l-opportunità sabiex nimxu eh, l qudiem skont l ġiet li għandna fisse. Grazzi ħafna. U issa nixtieq illi nisimgħu l-Edwardo Kagrita minnaħa tal-Parlament Portugis. Grazzi ħafna, Sur President dan il-din il-laqa parlamentari qed tagħti kontribut sabiex jitnaqqas jitnaqsu żewġ deficit f'dawn l-aħħar sentejn fl-Ewropa deficit tal-nuqqas fit trasparenza u fit-teħid ta' deċiżjonijiet u niżguraw li jkun hemm koordinazzjoni fil-politiki politiki ekonomiċi. Apparti minn hekk ukoll it-tema tas-semestru Ewropew dis-sena hija xogħol u tkabbir. Dan juri illi iċ-ċittadini huma konxi illi sentejn saħ li nieħdu azzjoni tartwis ifisser illi ma tantx għandna tbassir tajjeb għas din is-sena, għal darba l-Ewropa se tkun f'reċessjoni fi kliem ieħor. Iġifieri aħna rridu naraw li ħanaraw se jkollna kriżi fid-dejn sovran. U din mhijiex biss għal pajjiżi fil-periferija li jissa ser ikollhom jieħu azzjonijiet ta' austerita u l-awsterità twasal għal ċertu konsegwenzi u dawn l-effetti kollha ta' dawn il-pajjiżi ser jiġu riflessi mal-pajjiżi Ewropej kollha u ser naraw eh, kemm tassew se taffetwana l-kriżi u l-Bank Ċentrali Ewropew risponda b'dak il-mod għaliex qed aħna qegħdin nippruvaw nibdlu din it-tendenza ta' austerità u li aktar ikomplu jinxtorbu l-ekonomiji. Aħna ħadna azzjoni b'determinazzjoni u b'effiċjenza kellna wkoll kunsens intern fl-applikazzjoni ta' politiki eh, stretti ħafna għal konsolidazzjoni fiskali li aħna ħassejna li huma bżonn jużi u l-konsegwenzi ekonomiċi huma diżastru hemm aktar qatt, tliet sena ta' reċessjoni u kriżi soċjali ta' daqs enormi. Għalhekk għandna rispons nazzjonali li ma tantx ħadem huwa issa issa qegħdin naraw il-lezzjoni li qed titgħallem l-Ewropa rridu nħarsu l-istrateġija tal-2020. Rridu mmorru lura lejn l-idea ta' produzzjoni, produttività Rridu niżguraw li jkun hemm investiment pubbliku fl-infrastruttura biex ikun hemm aktar integrazzjoni Ewropea u tkabbir. Jiena xtaqt nitkellem ukoll fuq l-istrateġija għal tkabbir. Dan huwa suġġett attwali għad-dibattitu u rridu naraw ukoll kif ser naqdu programmi ta' aġġustament mal bżonnijiet essenzjali mhux jiġifieri noħolqu problemi strutturali sabiex il-kriżi ma tkomplix tiġġebbet għal aktar żmien u sabiex tassew ikollna irkupru fl-Stati membri. Fi kliem ieħor irridu strateġija fejn l-aġġustamenti sir b'mod gradwali sabiex ikun hemm tkabbir. Ikun hemm inċentivi sabiex inħolqu xogħlijiet fejn ikun hemm ukoll ir-rwol għall-investiment pubbliku. Għalhekk, ir-rispons għal dan kollu ma jistax ikun illi innaqsu il-budget kollu kemm hu, anzi jrid ikollna aktar koordinazzjoni politika, aktar solidarjetà u aktar trasparenza ekonomika. Mhux billi kollna inqas idea Ewropea imma billi konna aktar solidarità Ewropea nistaw infaslu dan il-proġett ta' tkabbir. Grazzi ħafna sur kabrita issa fisem il-Parlament Grek is-Sinjura Kirantopoulos li mhux ser titkellem mela naddu l-mikrofonu lil membru tal-Partit tal-Ħodor, Sinjura Herda Trupel. Grazzi ħafna Iva ħna nixtru nitkellmu fuq din il-kwistjoni ta' tkabbir. Aħna smajna ħafna drabi li għandna bżonn dinna tkabbir u opportunitajiet ta' xogħol ġodda. Iżda kulħadd jgħid dan l-affarijiet, iżda minn fejn jiġi dan kollu. Aħna naħseb li dan jista' jiġi jekk aħna ħanaħdmu iktar kontra l-qatt fost iż-żgħażagħ, ninvestu iktar fl-edukazzjoni u fir-riċerka u naraw ġifieri li jekk aħna ħaniġġeneraw iktar tkabbir dan jrid ikun sostenibbli u fl-istess ħin jirrispetta tal drittijiet u l-anijiet tal-bidla tal-klima tagħna, ġifieri jrid ikoll nirrispetta l-ambjent l-ambjent u koll. Għana rridu naraw illi dan l-anijiet li għanna innaqsu l-użu tal faħan per eżempju, minnem Eh, ħarġi iktar tkabbir sostenibli. Għadin raġuni il-budget Ewropew verament jista' jpoġġina f'sitwazzjoni li aħna nifukaw l-investimenti tagħna. Nifukaw l-investimenti fuq dawk l-affarijiet li jistgħu jgħinu nħorġu mill-kriżi, però jiena naħseb li fil-fatt hemm ċertu pajjiżi illi qegħdin jpoġġuna f'direzzjoni differenti jekk aħna naraw illi jkun hemm pereżempju xi tnaqqis b'xi 10% tal-pak u anka fil-fondi strutturali aħna qegħdin naraw illi dejjem aħna edna illi ħanappoġom, iżda xorta waħda aħna edna l-riċerka u l-innovazzjoni huma l-iktar importanti għal tkabbir. Jiena naħseb li huwa importanti li aħna nirrealizzaw l-iżbalji tagħna u naraw li permezz tal-President Irlandiża nerġgħu nanalizzaw eżattament x'numa l-għanijiet tagħna u kif nistgħu nimplementawhom bl-aħjar mod. Il-ħar ħaġa, il-Bill Gates il-biraħ kien fil-partit tal-SPD u fil-fat talab għal-taxxa tal-tranzizzjonijiet, aħna ħin kollu iżda għadna niddiskutu jekk dinix tajba jew le. 11 stat membru jixtiequ issa li n-implementaw din it-taxxa jien naħseb li dan jista' jkun kontribuzzjoni tajba ħafna regolamentazzjoni ta' swieq finanzjarji u tal-banek u fl-istess jiena naħseb li dan idħul irid jidħol fil-baġit Ewropew sur Lewandowski jiena naħseb li ħamel suġġeriment tajjeb ħafna minħabba li jekk aħna nitkellmu fuq it-taxxa ta' transazzjoni finanzjarji pala waħda mir rizorsi propi, aħna naħsbu illi dan jista bl-istess mod iwassal għal iktar tnaqqis minn dak mill-kontribuzzjoni tal-Istati Membri din tkun ta' benefiċċju għal kulħadd jiena naħseb illi fil-fatt nittama' illi ħajkun hemm minħaj biddel l-opinjoni tiegħu u minħabba li hemm ħafna rappreżentanti nazzjonali jiena naf x'inhu għad-dibattitu fuq livell nazzjonali u importanti li aħna nisqu fuq il-fatt li aħna jekk aħna din nitolbu għal eh, budget Ewropew aħna maħniex qegħdin nagħmlu hekk maħniex qegħdin nitolbu għal iktar budget Ewropew għal raġunijiet egoistiċi iżda sabiex ikun nistgħu nfasslu politika ħjar ċittadini tagħna bis-sena 2020 lil in u din hija xi ħaġa li l-ċittadini tagħna għandhom jifhmu grazzi. Grazzi ħafna. Issa ngħaddi il-mikrofonu. Nad il-mikrofonu l-Sur Lukas mill-rappresentanza Olandiża. Aħna nappoġġaw oh, budget Ewropew aktar modern, iridu li jkun hemm żieda fl-iżfiq fuq riċerka u l-iżvilupp u tnaqqis fis-sussidji agrikoli u fondi ta' koeżjoni sempliċement b'suq miftuħ u approċ konġunt fil-xjenza nistaw nejnu l-ċittadini sabiex joħorġu proġetti ġodda u valur fil-prodotti u anke nejnu rwieħna kif noħorġu minn din eh, il-kriżi. Il-modernizzazzjoni tal-budget Ewropew huwa pass importanti l qoddim lejn il-futur tagħna waqt nittamaw li d-diskussjoni fi frar tal-Kunsill Ewropew se twassal għal se twassal għal pass importanti għal suċċess f'dan ir-rigward. Rridu nenfasizzaw anke fuq il-kompetittività, rridu nonfqu flusna fuq l-aktar gruppi kompetenti li bihom jibbenefikaw kulħadd. Nridu nifmu li l-budget tal-2020 ser jiġi investitu anke fil-ċerka, fil- anke anke f'stati membri differenti nixtieq nuħu pjaċiri li l-Presidenza Irlandisa tagħti priorità lill-implementazzjoni tal- tal-unitary patent illi ser ineħħi inaqas burokrazija li mhix neċessarja. Grazzi ħafna, Sinjura Lucas, Issa naddu għal morru aktar lejn it-tramuntana. Imis l-Sur Bernardson mill-Svezja. Nispera li ismek għattu tajjeb. Grazzi ħafna, grazie. Grazzi tal-li tajtuni il-mikrofonu. Issa, il-kussjoni l-għanna qoddimna hija kif il-budget Ewropew jisaw jappoġġaw il ċittadini biex jiksbu l-għanijiet tagħhom. U ovvjament din hija kollha kwistjoni ta' kif il-budget Ewropew jista' jgħinna nelbu il kriżi Aħna smajna aktar kmini minn bosta kellima illi it-tweġiba għal dan hija li l-budget Ewropew irid jiġi modernizzat. U rridu niffukaw l-sforzi tagħna fuq proġetti li joħolqu tkabbir l-infrastruttura, edukazzjoni, riċerka. U f'dawn l-oqsma rridu niffukaw fuq sforzi sabiex ikollna aktar valur miżut Ewropew u li se jsaħħaħ il-kompetittività tagħna fuq pjan fit-tul bħalma smajna dolodu u koll jider illi bosta nis jaqblu ma dan imma rridu naraw kem ta' sal-san zommu kelmitna fuq dan u għalhekk irridu nibdlu priorita tagħna u dan huwa diffiċli forsi rridu niffokaw mhux fuq il-politika agrikola il fil-Svezja il-budget tagħna huwa iffiżat fl-istess ħin qegħdin nimmodernizzaw, ġifir il kwistjoni hija jekk l-Unjoni tassew triċ li jkun hemm awsterità għaliex ħafna pajjiżi qegħdin jażlu l-awsterità. U t-tweġiba għal dan hija le. Dan ma tantx huwa argument validu. Però mill-banda l-oħra Dan ma jfissirx li għanna imżidu l-budget Ewropew biex il-budget nazzjonali ikunu kibru aktar mill budget Ewropej fuq numru ta' snin, il-budget Ewropew irid jikber fuq il-merti tiegħu stess u mhux billi nqabluh mal-budget nazzjonali. Kull dokument li waslinna mill-Kummissjoni u kull komunikazzjoni li nirċievu min-naħa tal-Kunsill dejjem ikun hemm enfasi fuq ix-xogħol l kompetittività u l-isforzi li għanna namlu biex nipromovu l-dawn. Imma kważi kull programm fuq livell Ewropew u fuq livell ta' stati membri issa mimli austerita u r-riżultat ta' dan huwa staġnar, anke reċessjoni f'parti kbira tal-Ewropa u problemi soċjali wkoll qegħdin jikbru minħabba dan. Se kun konċi li nikkonkludi din hija sitwazzjoni perikoluża u jekk irridu noħorġu minna, irridu tal-inqas nagħmlu żewġ affarijiet l-ewwel nett ġa semmejt irridu nimmodernizzaw il-Baġit Ewropew. U minnaħa l-oħra irridu nsibu bilanċ ta' fil-politika ta' kriżi, kif qed nindirizzaw il-kriżi, irridu nsibu bilanċ tajjeb irridu nipromovu it-tkabbir, ma nistawx sempliċement niffokaw fuq awsarieta li tkunna politika ta' tkabbir politika dwar ix-xogħol. Grazzi ħafna. Issa mmorru lura għall-Irlanda. Grazzi ħafna d li għed nista nkellem l-din il-kamra u għanna l-konċett li bijom il-membri tal parlament nazjonali jiltaqgħu anke mal-kollegi tagħhom sabiex jifmu aħjar pożizzjoni ta' xulxin. U jiena nispera illi jekk joħroġ xi ħaġa minn dan id-dibattitu din tkun li nifmu pożizzjoni ta' xulxin. Jiena nixtieq nifraħ lill-kollegi tiegħi tal-kontribuzzjoni illi jagħmlu li kienet utli ħafna li anke ser jisegwuha il-kollegi Ewropej. Saru referenzi wkoll dalodu għal sabiex ikun hemm ridu nihdu responsabilta. nihdu responsabilta mhux biss għal budgets tagħna, imma anke l-budget Ewropew, il-budget tal-istituzzjonijiet Ewropej. U dan ifisser li jkun hemm sforz ekonomiku koordinat ifisser ukoll li li kull pajjiż għandu bżonnijiet differenti. ċertu pajjiżi għandhom bżonnijiet agrikoli oħrajn, teknoloġiċi oħrajn fuq l-industrija. Huma x'inhuma dawn il-bżonnijiet kollha rridu nilħquhom, pereżempju fl-Irlanda niddependu ħafna fuq l-agrikoltura sabiex noħorġu mill-staġnar ekonomiku li qegħdin fih. Waqt nagħmluh dan, 90% tal-produzzjoni tagħna tiġi esportata madwar id-dinja. Kieku maħniex qegħdin pożizzjoni li suppost namlu nagħmlu mot ekonomiku li kieku ma nfassenix fl-agrikoltura u għalhekk jiena nenfasizza li dan jenżam. Fl-istess mod din il-politika ekonomika ħażina li naqs namlu tnaqis fl-istess ħin li l-Parlamenti Nazzjonali qegħdin innaqsu il-budgets tagħhom għal raġunijiet li ġa diskutejna. Jiena ma nistax naraf għalfejn qed nagħmlu dan ir-referenza kollha għall-awsterità. Dinja xi ħaġa li hija sfurzata li qed eh, iġeluna nagħmlu għaliex marna li insibu mod ieħor. Hija diffiċli, hija diffiċli anke għal ċittadini tagħna. Imma nafu li qegħdin inwaslu għal riżultati, però li hemm bżonn huwa li nirrikonoxxu nirrikonoxxu madwar l-Unjoni Ewropea illi dak li qegħdin nagħmlu huwa tajjeb, ikollna appoġġ għalih u jwanna hemm bżonn li pajjiżi oħra jirrikonoxxu wkoll li qegħdin nimxu l qudiem fl-istess direzzjoni. Jekk ma nagħmlux dan, jekk ma nieħdux dawn l-azzjonijiet se nsibu rwieħna f'sitwazzjoni fax ħames snin jew għaxar snin oħra fejn kunu qegħdin insaqsu l-istess mistoqsijiet, nippruvaw nindirizzaw l-istess kwistjonijiet u nkunu qed nagħmlu ħtar twiss. Għalhekk huwa importanti ħafna sur President illi nerfgħu responsabiltajiet tagħna issa u ninkoraġixxu l-pajjiżi li diġà u rew li għandhom eh, oqsma fejn huma eh, tajbin fihom jagħmlu xogħolhom bil-limitazzjonijiet tal-kriżi u anke bil-appoġġ tal-kollegi tagħhom. Grazzi. Grazzi ħafna, żis eh, kollega, u nifraħ lill-Irlanda għal eh, l-imġiba eżemplari tagħhom tu xokġi eh, ftit jimilu fil-Parlament Ewropew tagħna u tagħna ukoll eh, spjega tal-politika li qed tittieħed fl-Irlanda. Anke membru parlamentari Ewropew mill-Bulgarija u rapporter ma' Sinjura Jensen li tkellmu fuq ir-rapport multianwali. Nixtieq naqsam xi tħassib mill-Parlament Nazzjonali għaliex issa qegħdin eh, resqin lejn Kunsell Ewropew li jista' jieħu deċiżjoni fuq il-budget. Hemm bżonn li ngħidu iva jew le għal dak li jaqblu għalih l-istati membri. U l-problemi mill-istati membri huma minn raġunijiet differenti. Sfortunatament dak kollu li konna qed nippruvaw nippreżentaw fil-Kunsill ma ġiex ikkonsidrat u se nagħtikom eżempju biex tifmu li din miex kustjoni ta' biss flus, idu nżommu f'moħna li l-budget Ewropew jammonta għal 50 darba inqas mill-budgets nazzjonali. Huwa 2% biss tal-infiq pubbliku Ewropew. Meta nitkellmu fuq dan meta nitkellmu fuq il-fatt li l-budget Ewropew irid jaħdem mal-budget nazzjonali, jridu noqogħdu attenti ħafna fuq id-daqs tal-budget. Dak li kellna f'Novembru, l-ħar proposta li kellna, ma kienx li kulem ifrizzar, ħafna qed jgħidu li qegħdin nifrizzaw il-budgets nazzjonali. Hawnhekk qed nitkellmu fuq il-fatt illi il-budget Ewropew imur lura lejn l-2008 fejn kellna Ewropa ta' 25 stat membru u nkomplu naħdmu lejn strateġija tal-2020 ġifiri ma nifrizzawx il-budget nazzjonali fidata tal-2008 jew 2004 għaliex kien hemm anke bit bħal dawn fil-Kunsill lejn għalla xar snin li ġejjin sal-2020 ġifiri, ġifiri li nħarsu lejn il-figuri li għanna issa u namlu l sutrazzjoni u bazi tagħhom. L-istati membri ma jridux jagħmlu dan. It-tieni net jridu jkun hemm aktar flessibilità. Bada tkun qed tadotta l nazzjonali, trid ikollok il-possibilità bli biftit binqas flus tiksab aktar. Dan mhux possibbli jekk ma jsirux dawn il-passi fuq livell Ewropew il-budget Ewropew huma aktar ristret mill-budget nazzjonali, dan irridu nżommu u wkoll. Il-President semma dan fil-bidu, ma rridux li konna budget Ewropew b'riżorsi propji, b'rizorsi propji imma li ma jiddependux fuq il-budgets nazzjonali, għalhekk ser tifranka l-kontribuzzjonijiet minn budget nazzjonali lejn l-Unjoni u dan ser jgħin anke fil-semestru Ewropew. Dan ma jfistix għalhekk aktar flus dan huwa allokazzjoni aħjar tal-flus u soluzzjonijiet aħjar għal budget Ewropew. U staqt titkellmu fuq l-għaqda tal-budget. L-iżvilupp eh, ta' dan il in tal-mekkanizmu ta' stabilità Ewropew u wkoll idea ġodda li ġew diskussi fuq strument ġdid tal-żona euro. Dan kollu huwa tajjeb imma jekk nagħmlu ħafna budget separati xorta waħda ser ikunu ser Franza mill-ċittadini li jħallsu t-taxxa, għalhekk Irridu jkollna stampa ċara u waħdanija tal-budget Ewropew biex naraw il-programmi partikolari u l-budget ġenerali anke għall-żona euro. Inkella jekk u strutturi paralleli mum maħna sar naslum kien. Nixtieq ngħidilkom li f'dan l-istadju il-Kunsill ma jriċ wieġeb għal dawn it-talbiet u jiena mħasseb ħafna jekk il-qbil jiġi għadu ta' dan il-mod il-ġimgħa d-dieħla mhux se nkunu nistgħu ngħidu iva fil-Parlament. Grazzi. Grazzi ħafna, kollega. Issa mill-Baltiku ħammorru għal Polonja mill Vice President tal-Kumitat tal-Affarijiet Ewropej.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 Il-Kummissarju Lewandowski għalina li għadim situazzjoni unika. Issa. U għalunna u koll li dana minħabba li l-budget li jimnis ħajkun iżar minn dak ta' qabel. Fl-istess waqt, l-obligi tagħna qegħdin jiżdiedu minn sena l-oħra li l-ambizzjonijiet tagħna qegħdin jiżdiedu. U x-xogħol li rridu nagħmlu dejjem qed isir iżjed jibes. Għalhekk naħseb li dawn huma tendenzi divergenti. U tkun ħaġa tas-sew tajba kif b'xi mod jew ieħor inkunu nistgħu naraw kif nistgħu nirjunifikaw l-obbligi u r-riżorsi tagħna sabiex nkunu nistgħu nagħmlu iżjed budget inqas. U minnu li daw il-budget tiżar iġeluna nħarsu minn l-antikritika, in-nafqa tal-Unjoni Ewropea ma kifet. Qabel it-tendenzi illi għadin naraw bħalissa mhumiex ideali għalhekk x'għandna x'namlu. Naqbel mal-kollegi Olandiżi sa ċertu punt. Imma il-budget ta' modernizzazzjoni ħajkun aċċettat fi żmien ftit ġimgħat, ġifiri għadu issa tar twiz biex nimodernizzaw dak. Għalhekk forsi nimmodernizzaw il-budget li jmiss, u din hija ħaġa naqbel perfettament magħha. Dwar id-dibattitu ta' qabel imbagħad Kommissarju Ren għalna li parti mill problema hija differenzi bejn l-ekonomiji tal-Istati membri u għalhekk il-politika ta' koeżjoni hija daqshekk importanti sabiex ikollna bażi ugwali bejn għal kulħadd. Kontent li l-politika ta' koeżjoni għandha dawn in-nies kollha jappoġġawha li bekk jippermettila treġġi. Mela, naddu issa għal riċerka u l-izvilup din hija ħaġa importanti ħafna wkoll ovvjament. differenza għal dak li għandu xaqsam riċerka xjentifika jaġaw tejtu ħafna ikbar minn dak ta' żvilupp ekonomika kif juri r-rapport nittama li perspettiva tal strategija 2020 dawn id-differenzi jitnaqsu. U dawk l-istati membri li għadhom ma tan żviluppaw il-qasam ta' riċerka u żvilupp jagħmlu dan f'kooperazzjoni ma' ir-Renju Unit, Franza u oħrajn li avvanzaw ħafna f'dan il-qasam. Grazzi ħafna. U issa immorru lura il-Greċja. Is-Sur Spessas. Grazzi, President. Issa, fir rigward ta' kollaborazzjoni ta' semestru Ewropew dan importanti sabiex nkun hemm dek ma' leġitimità demokratika deċiżjonijiet adottati mill-Istati Membri Ewropej ma' din il-kollaborazzjoni tkun iżjed sistematika però fil-futur il-Greċja għaddejja minn riformi ta' adattament ekonomiku bħalissa ma setax għal daqstant prezenta programm ta' stabilita' e riforma ekonomika l-2013, iżda xorta waħda prezentajna aħna programm ġdid ta' riforma li fih qegħdin nuru l-isforzi li qed jagħmel il-pajjiż. Nitkellmu wkoll dwar riformi pereżempju għal ħames sena konsekuttiva ta' riċessjoni fir rigward mbagħad tal-politika ta' koeżjoni. naraw illi l-istatistika tal-tribuzzjoni tal-finanzjamenti varjaw u mhux dejjem jirreflettu r-realtà attwali u għalhekk f'perjodu diffiċli ferm għat kabbir u għall-iżvilupp tal-Unjoni Ewropea il-tqassim tal-finanzi qed jiġi bbażat fuq eh, stampa żbaljata, issa stampa eh, digital trapassata u Meta naraw per eżempju il-kwistjoni tal-qat u l-istaġna fl-istati membri dan rridu jittidu konsiderazzjoni meta niġu biex naraw kif jitqasmu l-flus bat il riċerka l-innovazzjoni dawn huma setturi importanti ferm sabiex intejbu il-kompetittività tal-Istati membri mhux biss fiħla l-Unjoni Ewropea stess imma fuq livell globali. It-tnaqqis tar-riżorsi però għad-dispożizzjoni tagħna iwassal biex ċertu pajjiżi fir-riċessjoni ma jistawx jagħmlu investiment ta' tkabbir u din hija ħaġa li wkoll iridu nqisuha. Iridu naraw li jekk aħna rridu nippromovu l-kompetittività interna dan ma jistax isir mingħajr koeżjoni anke minn dan il-att. Naħseb li l-isfida ewlenija tal-Unjoni Ewropea issa għandha x'taqsam mal-ħolqien ta' rizorsi propi sabiex tkun tista' tiffinanzja il-politika tagħha stess bħal pereżempju xa fuq transazzjonijiet finanzjarji u anki il-traduzzjoni ta' kontribuzzjonijiet nazzjonali. Din l-idea ta' rizorsi propri però trid tkun waħda effiċenti trid taħdem tajjeb u ma tikkawżax pis amministrattiv u żjed spejjeż. Grazzi. Dak kien punt interessanti ferm. All-Irlanda, Terry Leiden. Mela, ma nafxek għattu xtaqjeb ismu forsi għattu ħazin, għawnek jgħattu. le, le mux ħajitkellem. Mela, Sur Gariga kieġbok. Grazzi ħafna, President. Naf li rappresentanti tal-Parlamenti Nazzjonali li għedin hawnhekk illum għandu koll karattru Ewropew partikolari u dana qed isir iktar diffiċli biex niddefenduh dan il-lat fil-parlamenti tagħna l-lat Ewropew. Però naħseb illi Irridu nsaqsu jekk u x'tassew intom u l-parlamenti nazzjonali tagħkom jemnux jekk il-budget Ewropew jirriflettix il-valur miżjut Ewropew għaliex jekk il-parlamenti nazzjonali ma jemnux tassew dan u il-budget Ewropew jihduħ bħala l-budget numru 29 l-inklużi il-Kroazja u koll, apparsi ġifiri dak nazzjonali, allura naħseb illi għandkom tgħidu daqsxejn l gvernijiet tagħkom sabiex il-Kunsill issa fifrar ikun jista' jiffirma budget għal seba' snin li ġejjid. ta' mill-inqas 22 miljun inqas minn dak attwali, imma jekk intom temnu ħaġa oħra, jekk intom temnu l-importanti li niddefendu fil-Parlamenti Nazzjonali tagħkom affarijiet oħrajn, bħal pereżempju l-budget tal-Unjoni Ewropea li ikollu element modest antiċikliku jew inkella fis-żmien ta' konsolidazzjoni fiskali fil-futur immedjat huwa biss il-budget Ewropew li jista' jwassal għal investiment e, e, ġifri issa u fit-tul u temnu li l-Orizzont 2020 hija aġenda Ewropea ta' tkabbir li iva jistħoq ilha tiġi finanzjata kif supponi jekk intom temnu li l-kompromessi li jiġu firmati min-naħa tal-Kunsill Ewropew approvati mill-Parlament Ewropew u ratifikati mill-Parlamenti Nazzjonali jistħo ilom illi jitwetqu jekk intom temnu f'dan kollu allura aħna bħala parlamentari Ewropew dak li tassew għanna li tolbu hija għajnuna. Għajnuna sabiex nikkonvinċu li l-Parlamenti Nazzjonali, il-Gvernijiet Nazzjonali tagħkom fejn hu possibbli sabiex Le, mux kollox bil-fors iridu inħarsu leħ mid-daw ta' kontribuzzjonijiet nazzjonali fil-ġifri għal-budget Ewropew u jekk Intom tixtiequ li l-politika komuni ta' innovazzjoni ta' agrikoltura ta' innovazzjoni tal-oqsma kollha li jagħmlu parti mill-budget Ewropew qegħdin Bħalissa perikolat jel dawn is-seba' snin li ġejjin naħseb li situazzjoni hija ċara issa dak għandu x'aqsam mas-semestru Ewropew. Il-Parlament Ewropew ħadem ħafna f'dan ir-rigward u intom li tistgħu anki twaslu din l-opinjoni tal-Parlament Ewropew fil-Parlamenti Nazzjonali tagħkom. Grazzi ħafna. Għal-House of Lords issa. il baranus Kaffin. Several mentions have been made of the need for ħafna ħafna drabi il ta' l riċerka u l-innovazzjoni sabiex nistimulaw it-kabbir jekk xejn iżda diskussjonijiet tal orizzont 2020 u l-MFF li marbut miegħu ilhom jitkaxkru ħafna fihom u matwal u forsi dana kompla zdi din il-ħagġa minħabba l-austerita tal-krizi. U għalek taħseb inti illi huma l-sfidi li għanna sabiex jintuża l-budget tal-proġetti ta' riċerka u innovazzjoni illi huwa diffiċli ħafna li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jkalkulaw ir-ritorn tal-investiment x'ikun. Il-Kumitati tagħna fil-fatt qegħdin bħalissa jagħmlu inkjesta dwar ir-riċerka u innovazzjoni fil-kuntest tal-budget u tkun tajnuna kif kunu nafu x'inhuma dawk il-mekkaniżmi li użat il-Kummissjoni sabiex tagħmel din l-analiżi tal kost benefit tal ċertu Eh, proposti apparti ġifir il-metodi tradizjonali li jintużaw is-soltu sabiex jitkellu l-benefiċi ta' dawn l-inizjattivi. Mbagħad mistoqsija oħra li m'għandix taqsam per eżattament ma' dan imma kif qalet Fawtraugel tal eh, mill-Ġermanja semmiet l-FTT. Nixtieq intaqsim is-ċaġa fuq dan il-Kummissjoni għamet iżjed xogħol fuq l-effett ta' l-valwazzjoni ta' impatt fuq il-budget tal taxxa dwar it-transazzjonijiet finanzjarji għaliex fil-evalwazzjoni ta' impatt estensiv riċenti tal-Kummissjoni, il-Kummissjoni kienet ikkonkludiet li proposti tagħhom Fil-verità ma tantx kienet ħadd wassal għal xi gwadan kbir fil-ġenerazzjoni ta' riżorsi propja li kien ġi suġġeriti li mbagħad ħajjinaqad jingħaqdu mal-budget. Grazzi ħafna Baronessa. U issa ngħaddi l-kelma lil Giancarlo Giorgetti mill-Kumitat tal-Budget. Grazzi President. Ikolli ngħid li tassew apprezzajt l-intervent ta' dalodu tal-Onorevoli Marini, illi kien onest ħafna, u jina u koll nishtiq nkun onest ħafna, mux l ewwel darba li qiegħed nieħu sem flaqa ta' dan it-tip, u sfortunatament ikollu ngħid illi il-sforz tagħna li nagħtu il-leġitimazzjoni demokratika li xoltana u l-leġitimazzjoni tal-budget speċjalment, onestament nasab li diffiċli ħafna illi eh, neħu l-miri f'dan ir-rigward. Anke fil-dak għandu x'jaqsam ma l-emerġenza ekonomika u ta' xogħol it-tweġibiet il ismajda l-ħodu l-ewwel iż-żewġ kummissarju u wissa anke fir rigward tal-budget Ewropew inħossom fjakki ħafna dajfa immens u għalhekk il-leġitimazzjoni il sarina minnaħa tal-parlamentari li nirrepreżentaw l-ċittadini diffiċli. U jiena pala president tal-Komitat tal-Budget qed nitkellem imma fl-Italja wkoll ħajkun elezzjoni dal-waqt nista' nitkellem ukoll bħala ċittadin komuni allura l-bira. Jiena kont qiegħed fl flaqa tal-SMEs u għada ħajkolli laqa oħra u l-idea komuni, sentiment komuni li kien hemm li nħass hemmhekk dwar il-miżuri li jittieħdu fl-Italja u anke fl-Ewropa ma tantx jisu jisu qed jgħidu li hemm problema ta' leġittimazzjoni hawnhekk fil-Parlament Ewropew imma manki fil-Parlamenti Nazzjonali u dana qed ngħidu għax il-biraħ ek smajt u anki għadak ħanisma u għallu li għalfej fil fiskil Compact iridu nżidu t-taxxa fuq ix-xogħol mentri fl-Ewropa għal raġunijiet varji smajna wkoll issa l-intervent tal-kollega Angliża eh, qed jagħmlu diffikultà biex iħallsu t-taxxa fuq il transazzjonijiet finanzjarji li jmorru għal budget Ewropew. Għalfej għanna noqogħdu nibatu aħna l-flus fl-Ewropa mbagħad nerġgħu jibatu għamna lura permezz tal-fondi. Aħna l-SMEs daqshekk diffiċli għalina biex mbagħad noħdu għam lura daw biex ikollna ċċassa li dawn il-fondi għax hemm ħafna burokrazija u għalek ma tantx kolla possibilità li t Tilet ħaġa, aħna lina nitkellmu hawnhekk fuq affarijiet kbar imma mbagħad eh, bilkemm kemm jirna xina napprovaw il-budget annwali tal-Unjoni Ewropea. L-aħħar ħaġa naħseb li l-Unjoni Ewropea kapaċi tassew t-deċidi fuq affarijiet gbar emerġenzi finanzjarja ma' affarijiet oħra għandha xej diffikulta sabiex titratta fuq l-ekonomija Eh, reali. Fuq il-finanzi niddeċidu fuq ix-xogħol niddiskutu. Grazzi ħafna Iva dak ukoll kien komment interessanti. Is-Sinjura Alda Sousa mill-Parlament Ewropew għal Portugal. Grazzi, President. Jiena nixtieq nilqa' magħna l-membri parlamentari, l-membri parlamentari Ewropej kollha li hawn magħna llum bosta nies illi u anki ċertu kollegi oħra li semmew il-kummissarju semmew il-fatt li aħna meta nitkellmu dwar l-MFF u l-budget Ewropew mhux tassew ninsabu f'sitwazzjoni feħ għan nifrizaw, mux tal nifrizaw tal-li għan naqsu, għan naqsu mux ħazin. Il-MFF kien kif għedna fjak minimalist ma kienx ambizjus li għamilna ħafna drabi huwa illi aċċettajna limiti massimi inqas minn dak li jippermettulna trattati, ġifieq din namlu inqas minn dak li jippermettulna trattati. U maħniex għalhekk situazzjoni fejn nistgħu nuru solidarjetà aħna f'pożizzjoni fejn nistgħu nżidu il-budget tal-Unjoni Ewropea, aħna favur li nżidu l budget u favur li nżidu il flejjes li hemm fl-MFF. fil-Parlamenti Ewropea Nazzjonali naħseb nistgħu nqisu li bejn il-Parlament u l-Kunsill li fl-aħħar mill-aħħar il-Kunsill x'inhu il-Gvern mhux hekk hemm din il-kussjoni tal-budget għaddejja ma l-Parlament Nazzjonali se jkollhom rwol importanti ħafna hawnhekk sabiex jaċċertaw illi meta niġu biex nieħdu deċiżjonijiet u lażliet għażliet politiċi tagħna jsiru dawk lażliet u deċiżjonijiet it-tajba. Mm. Nixtieq ngħid li kienet il-kriżi li imponit l austerita ma l austerita kienet għażla politika fil-ferriża, għażla li ttieħdet mill-Kummissjoni u mill-Istati u programmi ta' ġustamenti li qegħdin jiġu imposti fuq ċertu stati qegħdin waslu għal diżastru soċjali qegħdin joħon u kull tkabbir u kull impieg, wala kaftitija kruċjali għal ħafna raġunijiet, mux bissa xanna zida u kol, twasal zida u kol ta' rizorsi propju tal-Unjoni Ewropea li ħagġa kruċjali għall-investiment long term imma hija kwistjoni u kol ta' ġustizzja soċjali. Għaliex, aħna rridu nintaxxaw il-kapital finanzjarju. Imbagħad fil-qosor dwar ir-riċerka u l-iżvilupp. Hemm kwistjoni ta' mobilità hawnhekk, mobilità ta' ċittadini Ewropej, ħaġa importanti ħafna din. Ovvjament dejjem tkun volontarja għaliex jekk inti tagħmel obbligatorja tisforza dak li jkun li jitċaqla inti dina mhux ħatwassala żvilupp u misa toħloq għal tkabbir jew impjiegi laqas ta' riċerka dawn huma xogħlijiet prekarji fl-aħħar mill-aħħar mhux ta' wieħed li jgħix ħajja stabbli għalhekk għandna bżonn ta' impiegi xjentifiċi stabbli. Allura, eżis kollegi. Qui avait demandé la parole, je ne peux pas leur donner maintenant. Je suis désolé. Aw ħafna kollegi li għadhom jixtu jitkellmu ma jiddispeċini tassew ma nistax Naddi l-kelma lil l-kulħat, sena sorti ġat tkellimt dal odu Issa jekk tixtieq forsi nistala dilak il-kelma aktar tard wara nofsinhar. Je suis désolé, monsieur sénateur. Je ne peux pas Skużani, senatur, skużani, ma ma nistax nippermettilek tgħidha dil ħagġa laqas. Tilġa tkellimt tal-għodu u għamilt kummenti tajbin ħafna punti interessanti. U għanna ħafna nis li jishtuq jitkelmu li laqas biskellom iċ-ċans li jitkelmu dal-ħodu, l-interpreti ma jistax jisimmaw eżattament dak li għat jintqal li mhuwiex fuq il-mikrofonu. Il-President jgħid tara l-interpreti jdu jħalluna fil-sija ta' wara nofsinhar, jiġifieri limitati fil-ħin u ħajkolna namlu bilanċ hawnhekk insibu bilanċ kif namlu fil-budget fl-aħħar mill-aħħar insibu bilanċ kompromess bejn forzi differenti kontradittorji u nirringrazzja qoddim li l-interpreti tal-li maħna għal ftit minuti iżjat mill-ħin u tinsawx li għanna kummissarju koll li jtjamel il-kommenti tijaw. U jwieġab dak li sa l-intqal. Umbat il-Sinjura Trautman konkludi għal dal kommissarju. kummissarju prova nalaq malaj malaj malaj prova. Jidher ċar illi Issa, sabiex ikun għal leġittimità, rridu nuru nippruvaw l-utilità issa biex insolvu l-problemi ta' nies, mhux biex nagħmlu kif għandhom jgħixu. U minħabba limitazzjonijiet anke l-investament tal-budget nazzjonali, l budget Ewropew jista' jkun parti mitweġiba meħtieġa lix jagħti stabilità għal numru ta' snin, imma mhux għaskapitu ta' kollox u għalhekk aħna rridu illi jkollna struttura deċenti. U jina niddefendi u koll il-leġittimità ta' paragun bejn il-budgets Ewropew, nazzjonali u dawk Ewropej, kif Eh, saqsa il-kollega mill-Izvezja, Iva għanna namlu għadjax, minn kajja be 15-27-28 stat membru fl-Europa u differenza bej l-2000 u l-2010, issa tassew il-budget dak iż-żmien kien limitat. Jikber brata inqas mill-budgets nazzjonali, minn kajja illi il-territorju ma kienx qiegħed jespandi u kien qiegħed qegħdin jitrasferixxu kompetenzi l-istati membri. Anke l-Iżvezja u l-Ġermanja dawn huma l-unika żewġ illi fuq livell nazzjonali tkibru iktar mill-rata tal-budget Ewropew. Naħseb li iva dawn huma paraguni leġittimi li nagħmlu. Li modernizzar pat. Iva dina kienet fil-proposta oriġinali sana tal-2011, iżda hekk ġi indikat minn tant kelliema mill-Parlament Ewropew, Sinjora Truppel, Sur Calvin u tant oħrajn il-tnaqis sar minħabba l-loġika tan negozjati u hemm pajjiżi li qegħdin jitolbu li jkun hemm jerġgħu tajt iktar tnaqqis għax huma aktar orjentati lejn il-modernizzazzjoni l valur miżjud mill-pagament diretti u l-koezjoni. Din hija l-loġika. It-tnaqqis l-modernizzazzjoni tal-budget Ewropew kulħadd kien favur illi natu spinta li s-suq tax-xogħol. Ħadd ma qal illi dan m'għandux xisir. U jidu niddefendu wkoll il-valur miżjud permettu li nagħti eżempju bi ftit flus. Iżda fuq livell Ewropew aħna qegħdin nejnu madwar 2 miljon ruħ fil- kampi ta' refugġati ta' Sirja issa, mux ħafna flus dan mux għat isir bċaħġa għat sir blajnuna tal-Unjoni Ewropea tal-pajzi kolla. 1.5 miljoni fl ira u kol għadin nejnuwom b'riżultat tal-effett kumulattiv tal-budget Ewropew. Mux ħan pretendu xi rivoluzzjoni ta' tħul Kif għal lan dana ħatkun bieċa xol diffiċli. L-FTT u l-kooperazzjoni msaħħa l-budget nazzjonali irridu inqisuha bħala possibilità l-futur aħjar. Fis-7 fit-8 ta' frar, Nasab li dinja bieċa xogħol importanti għal mexxejja tagħna. Aħna l-Unjoni Ewropea li rċivit il-Premju Nobel Paċi. U rridu nuru aħna li tassew jisħoqilna dan il-premju, nofru l nies li ċittadini tagħna u l kumpaniji madwar l-Ewropa sarħan il-moħħa snin li ġejjin. Grazzi ħafna, Sur komissarju. Grazzi tal-li kont konċis, Signora Trautman, ir rapporter tal komitat tal-Budget. Iva, mela, maler mela jina u kol, mela. Nasab il-vuċi kollettiva tal-membri parlamentari Ewropej u nazzjonali għadin jgħidu illi irridu issa niddeċidu fuq dan il-budget li jmiss flimkien, mux illi jaċċettaħu xuħut joġobbu li l-oħrajn eh, jikritikawħ ħatti ieħor mhux hekk iridu naħdmu u mhux hekk naslu għal valur miżjud. illi naħdbu sabiex ikun hemm tkabbir jippermettilna biex il-budget Ewropew intuħ il-pożizzjoni li jistħoqlu bħala il-katalist tal-tkabbir. Naħseb illi hemm bżonn aħna illi nwettqu dan l-approċċ u norbtuh ma tkabbir sostenibbli u l-impjiegi ħaġa oħra mbagħad illi naħseb li hija relevanti hija propju Rakkomandazzjonijiet speċifiċi tal-Istati membri. Intom għettu fil-bidu speċjalment dak li għandu xaqsam mal-budget li hemm punti ġenwini ta' zbilanċ ta' diżugwaljanza. Din hija billi istati membri u l-budget u ġifieri u din hija ħaġa li dun nindirizzawa għadin nitkellmu dwar sa' membri li naqsu l-budget illi jagħtu l-Unjoni Ewropea b'mod kontinwu dan ħajbqa' dej jekk ma nagħmlux l-evalwazzjonijiet meħtieġa. Dan ħajwassal imbagħad għal imblokk u forsi anki problemi finanzjarji kbar. Ġifieri jekk inħarsu lejn il-mod kif jiġu kalkulati deficits nazzjonali, Nasib li dan kollu huwa xi ħaġa li tittiġi indirizzata meta inqisu l-kontribuzzjonijiet mill-Istati Membri. Ġifiri, iktar progress għedin namlu. Importanti li namlu dan għalix għedin niskelmu dwar budget għal tkabbir investiment. Ġifiri, ma nix nippanalizzaw li l-istati membri kem jakkom ix kontributuri netti jew inkella jakkom ix qegħdin jirċievu. Il-leġittimità demokratika fl-aħħar dan hija loġika wara s-semestru Ewropew u rridu tassew nitolbu lill istati membri tagħna biex naċċertaw li huma konsistenti. L-konsistenza hija importanti għal fiduċja fost iċ-ċittadini. U fejn ma jkollniex il-flus imbagħad nitolbu l-kredibilità u leġittimità demokratika. Għalhekk il-kumitat tagħna Jinsista ħafna fuq l-RL. Irridu nħassu l-kontijiet. Ma rridux li ma nkunux aħna nistgħu nifinanzjaw id-dejn tagħna, ma ngħidu eh, ara l-istati membri. Eh, Nejnu għam biex ħalsu d-dejn tagħhom nazzjonali mbagħad noħolqu dejn kbir iktar hawnhekk fuq livell Ewropew. Grazzi jesis kollegi, naħseb li dak kollox għal dalodu. Grazzi. Irnexxina nieħdu 16 il-kellim f'din is-sessjoni. U kif qal il-kollega mis-Senat Franċiż dalodu l-ebda kollega ma kellu ċans jitkellem darbtejn. Hemm rappreżentant wieħed għall-inqas minn kull Assemblea Nazzjonali illi talab biex jitkellem u illi tajni għam iċċans jitkellmu. Ġifiri, kellna l-inqas intervent wieħed minn kulħadd u forsi xi ħadd jista' jidna le mhux minnu imma fi Franza pereżempju żewġ kmamar irnexxilhom jikunu rappresentati dal-ħodu fil-interventi taħħom naf li kienem xie kollegi li xtaqo jitkelmu zda ma kellom xċans imma jidispeċini l-interpreti ħalluna fil-sija u ma kienux nistaw inkomplu. Imma dawk li xtaqo jitkelmu dal-ħodu ma kellom xie ċans intu għan priorita wara nofsinar jek ikun jishtiqu jihdu l-kelma mek. U dana qed ngħidu ġifieri u liġbet l-attenzjoni tal-President li ħajkun qed immexxi diskussjoni wara nofsinhar. Ovvjament issa għandhom il-koll mistiedna għall-ikla. U nixorbu bis-saħħa tal-budgets tagħna l-koll, grazzi. Narakom għal nofsinhar.